għandkom id-drittijiet kollha ta' regoli ta' proċeduri tistgħu tieħdu sen fil-laqat kollha ta' dan il-Parlament Ewropa. Il-Kumitat tal-Affarijiet Legali fil laqgħa ta' 12 ta' Jannar ta' din is-sena ta' daqqatajn fuq il-mandati ta' Sur Alex Majer u Timo Volken u issuġġeraw li dawn għandhom jiġu validi mill-15 u l-14 ta' Novembru.